colegas. Abrimos la sesión y tengo eh, una comunicación en el sentido que el ninformakom li il-kollega Pirillo għandu point of order biex jitkellem u xtaq jitkellem minuta sur Pirillo. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Di San Francesco si è abbattuto nella notte del 18 ottobre un violento e bifraggio. Fil-Kalabria eh, ġara din il-katastrofi li anki distruġiet il-djar ġabet dizastru u kol fil-linji tal-elettriku u ħafna eh, nis kellhom jħallu darhom l iskejjer inalqu forsi dan din il-tempesta saret imħabba e, hija e, kalamità naturali imma anki imħabba it-tibdil tal-klima. Forsi ġifiri jista jintuża l-Fond e, Ewropew ta' Solidarità jiena nispera li dan il-parlament jiena miegħi biex um, juru il tħassib il, il, li għal dan il-poplu, e, dan il-reġjun. Ħanna ovvjament ħadna nota dak li għadekat eh, u nur solidarita tagħna u tħassib tagħna għal din il-traġedja eh, din il-katastrofi li effettwat l-Kalabrija. U l-Parlament kollu jingħaqad u juri solidarita ma daw kollha li qegħdin nibbatu dik il-reġuni eh, verament sabiħa tal-Italja u tal-Europa. L-ewwel punt li għandna qoddimna huwa dikjarazzjoni tal-Kommissjoni dwar il-Moldova biex tippreżenta eh, il-kommissjoni għawek il-komissarju fil Surfillu. Good morning, Mr. Chairman. dwa tajba, Sir President, onorevoli membri, meta wieħed jagħti daqatajn lejn ir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-Moldova, kulħadd jista' jaqbel li verament fi żmien qasir aħna għamilna ħafna progress Imma dan il-pajis għadu